Signora Ashton, nixtieq nistiednek biex eh, tamil interventi eh, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Sur President. Hemm potenzjal kbir għall esportazzjoni fis-swieq Azjatiċi li għandhom rata għolja ta' tkabbir, però ovvjament ostakli kbar ukoll. U apparti mill tadidit multilaterali, important, mod importanti kif nerbu dawn l-ostakli u grazzi għal dak li għandna fil-negozjati dwar kummerċilets u għal daqstan stati membri talbu l-Komissjoni sa biex tibda eh, ftejmi ġodda ma' pajjiżi tal-Azja. Dan il-ftejim għandu jkun ambizzjuż sabiex joħloq ta' esportazzjoni ġodda f'setturi differenti. Mal-Korea dan u li ksibna wara żewġ eh, wara sentejn ta' negozjat intensivi. Din hija dan u l-aktar ftehim ambizzjuż li qatt kellna fih dan l-Unjoni Ewropea. Għandna konsens li f'nejn mit-tliet setturi tal-ekonomija l-benefiċċji mill eh, ftejjim ta' kummerċ ħiles huwa favorina. L-ewwel net min jiprovdi s-servizzi minna tal-Europa ħaj jibbenefika bil-kbir, specialment fi telekom, trasport, bini u servizzi ambientali. Negozju fil-Korea ħajkun aktar faċli fil-ġejjini. it punt għal prodotti agrikoli. Il-Korea ħaj jellimina tistatajt il-tariffi kolla olja ġifir il medi ta' 35% u dan ħaj saħħaħ l-esportazzjoni agrikola, specialment fil-prodotti ta' eh, laħam tal-majjal, prodotti tal-ħalib u whisky u dan u koll jwassal għal eh, esportazzjoni ta' prodotti pal perżu ta' Parma, però l-ftejm ta' kummerċi l-esu koll ħaj wassal għal beneficju għal esportaturi tal-manifattura mod ġenerali l-esportaturi Ewropej ħaj jifranka 1.2 biljon euro f'tariffi fis-sena li minnhom 800 miljon huma ħaj jiġu eh, nevitawhom fjum fl-ewwel jum. U kol ħan frankaw erba' 450 miljon fuq il-dazju tal-kimika ħaj jifrankaw aktar minn 150 miljon euro u kol dan iwassal sabiex l-esportaturi tagħna jisaxħu l-pożizzjoni tagħhom fis-suq tal-Korea u jispandu il-beħ il konsumaturi fil-Korea jixtru madwar 25 biljon euro ta' prodotti Ewropej fil-Korea. Mm, Punt li saħħaħna ħafna. U kol eh, mifukar fuq regoli, trasparenza fil-regolamentazzjoni, enforzare efficienti ta' impenji, protezzjoni aħjar ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali u ukoll regoli fuq MWTO wto u sussidju li kol ħajkunu għal beneficju ta' dawk li għetibijaw fil-Korea. U kol qed jitneħew ostakli industrijali għall aktar għal karozzi, l-elettronika u farmaceutiċi skont modell mill dak li nixaqsam domanda min-naħa ta' negozji Ewropej f'din is-settur. Il-Korea hemm bżonn ukoll tibdel ir-regolamenti domestiċi sabiex timxi skont dawn l-impenji fejn m'hemmx bżon tibdil minna l oħra fl-Europa. Għall-industrija tal-karozzi speċifikament xaqt l-ewwel net nitkellem u ngħid li wkoll għandna interess sabiex insaħħu aċċess aswi għall-karozzi Ewropej fl-Korea. L-esportaturi tagħna huma l-aktar eh, importaturi b'saħħithom fil-suq Korean brata ta' tkabbir għolja jistgħu jiżviluppaw dan sabiex jibbenefikaw mill-eliminazzjoni tal-tariffi u jkun hemm e, jifrankaw 2000 euro fuq karozza ta' 25.000. Il-negozjati wkoll waslu għal disċiplini ambizjużi ħafna għal non-tarif barriers l-aqwa fil-fat negozjati ma' pajizi terzi. Il-Korea ħat aċċetta mill-ewwel jum karozza li timxi skont standards internazzjonali u tiġi konsidrata bħala karozza li timxi skont ir-regolamenti koreani L-industrija tagħna wkoll qalet illi dan e, ifisser tneħjat ostakli e, kbar. Dan wasal ukoll għal regolamentazzjoni komuni għal dak nixtaqsam ambjent bejn Korea u l-Unjoni Ewropea. Qabel li jidħol fis-seħħ il-ftehim il-Korea ukoll twassal sabiex ikun hemm derogi temporanji minnaħa tal-standards ambientali fil-Korea u qed insegwu diskussjonijiet fil-Korea dwar regolamenti ġodda sabiex nillimitaw emissjonijiet ta' CO2 Tu sabiex dawn ma jostakolawx il-kummerċ. Għanna nafu il-settur tal-karozzi huwa settur sensittiv, kena periodu ta' tranzizjoni għal liberalizzazzjoni fuq l-aktar karozzi sensittivi, ġifiri il-karozzi żgħar. Il-tariffi ħajġu eliminati biss wara ħames snin mill jidħol fis seħil tejim u dan iwassal għal żmien ta' ġustament. Irridu niftakru wkoll l-investiment sinifikattiv tal-Korea fis-settur tal-karozzi fl-Ewropa mod moderat biddinna regoli ta' eh, oriġini u limitajna il-vallur minn 40% għal 45% mill karuzza fil-Korea u binna u kol għal klawzula salvagwardjar bilaterali illi tnaqqas tariffi f'każ ta' żieda fl-esportazzjoni u dannu l-industrija tagħna. L-aħħar punt. Dak li qed ngħid mhux ġdid, il-politika bħal din hija leġittima ta' t wto ma nix noħol u vantaġġi, eh, zejda billi aħna għanna tariffi baxxi il-ħan baxxu iktar u negozjajna wkoll klawżla speċjali permettina nilimitaw duty drawback mod effiċenti. U għalhekk nisħaq fuq is-saħħa tal-appoġġ mill-manifattura Ewropea kif ukoll mill-organizzazzjonijiet ta' l-agrikoltura għal fid-dan dan il-ftehim. Dan huwa importanti huwa sinjal ċar ta' determinazzjoni tagħna illi insegwu interessi ta' ċess għassu f'ekonomiji azjatiċi. Grazzi. Grazzi Baronessa Ashton. Issa kellima fisem il-gruppi politiċi l-Onorevoli Kaspari. Grazzi ħafna. Il-Korea hija l-raba l-akbar eh, msieħeb kommerċali tal-Unjoni Ewropea xi 30 biljun euro eh, jiġu ċirkulati kull sena f'negozju mal-Korea t'isfel. isfel sta ma xtaqx nifraħ lill komissarju issa li xadu ma ġiex iffirmat il-ftehim, però f'perjodu ta' kriżi u riċessjoni Irnexxilek: tikseb ftehim ta' kummerċ ħieles u ġala darba l-proċess ikun lest jiena nifraħlek ovvjament negozjati pal dawn, ftejmit pal dawn huma kontroversjali, Korea tisfel naħseb li eċezzjoni jekk tħares lejn l-sfera tal-farmaceutiċi, il-makkinarju elettroniku, servizzi varji. U issa għanna dal-fenomenu l-ġdid eh, brabta mal-agrikoltura. U naħseb li r-riżultat jidher li se jkun għed pozittiv. ċertu setturi xtaqu jaraw titjib ukoll. Imma ċertu manifatturi illi jieħdu opinjoni kritika ċertament anka għal min jiprov l-affarijiet jidru pozittivi. Nistaw kol nisiltu punti ta' kritika u niprovaw intaffu ċertu implikazzjonijiet negattivi li sta' jkollu l-ftehim. Jina naħseb illi se jkonna l-klawzuli ta' duty back illi jiġu ċettati minn kulħadd u għanna nevitaw li kunem nuqqas ta' ftehim u jiena nittama illi l-Korea tisfel u kol timplementa bisħiħ il-wedi u l-impenni kolla illi jinkludi l-ftajim. Mar nishtiqx nara eh, tariffi ġodda li jixirfu minn imkien, din mux ħagġa li nishtiqu. U nishtiqu kol naraw li l-Unjoni Ewropea tibbenefika minn dal-ftajim u jina nishtiq suċċess il-kulħat. Isur Arif. Madame la Commissaire, chers collègues. Signora Commissario, kollegi, Jina qed nara li jiena xogħol tiegħi bħala soċjalist se jkun iktar faċa wara dak li smajt. Nispera li d-debattitu tal-lejla nistgħu nġibu nagħtu ċertu riżultati fuq dan is-suġġett bejn l-Unjoni Ewropea u anki l korea ta' Isfel aħna nafu li dan l-aħħar ċertu setturi industrijali nafu li eh, fil-qasam tal-karozzi u ma nafu u anki il-mini rappresenta l-ħaddima kuħat huwa dizzappuntat għax forsi inti trid tissakrifika din l-industrija imħabba s-servizzi għaliex għanna din il-dawn il-klawzuli eh, ġodda għal Korea qatt ma tajniehom lil pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-Mediterran. X'inija l-idea li qegħdin titħlu f'dan it-tip ta' ftejim għaliex qed nagħmlu din id-distorsjoni fil-kompetittività u fil-konkurrenza noħolqu preċedenti. Iktar riski li m'għandix ċans noqgħod insemmihom imma l-Kummissjoni ukoll daħlet safeguard clause nafu li din mhix ħaġa awtomatika u se tkun diffiċli ħafna biex wieħed jirrendija possibbli speċjalment biex nimbeda qabel ħames snin. Jekk dan il-ftejim eh, jippermetti li l-Korea tesporti tesporta iktar karozzi lejn l-Ewropa se jonsu il posit tax-xogħol fl-Ewropa aħna mill-Europa qatt ma tista' tesporta iktar minn elf ehm, karozza lejn il-Korea. Għalhekk kif tista' tidħol fiftejn palda l europa ehm, ħafna stati u settur industrijali qed issaqsu għaliex inti tħalt f'dan il-tip ta' ftehim. Hemm bżonn ukoll li timplikaw iktar id-deputati ta' dan il-Parlament ehm, ejja ma nitlux eh, noħolqu din il-xena negativa tal-karozzi tal-Korea. Grazie ħafna, l-onorevoli Turer. Grazie ħafna, Sur President, eżis kollegi. Tawannet, Lile, komissarju Ashton xtaqt nesprimi il-ringrazzjamenti għaj fissem il-grupp tal-Alde l-informazzjoni li wassaltinna l-lejla. Jidher ċar illi riżultati fuq il-ftajim ta' kummerċ ħieles mal-Korea tisfel waslu fit tmimhom u mill-perspettiva liberali u mill perspettiva ta' FDP kummerċ ħieles huwa importanti li fid-dawl ta' kriżi ekonomika ovvjament naqaw tendenza ta' protezzjonizmu din hija xi ħaġa illi tmur kontra l-ġid tal-Unjoni Ewropea u l-postijiet tax-xogħol, x'ħaġa li rridu niġġieldu. Kemm taħseb huwa importanti l-Kummissjoni eh, kemm taħseb huwa importanti l-fejm ta' kummerċ ħieles għaliex għal żmien twil konċentrajna fuq ir-rawn ta' Doha mingħajr ma wasalna l-konklużjonijiet. Għalhekk, Kummissarju Ashton, il-mistoqsija tiegħi din. Inti taħseb illi konklużjoni fil-, fil eh, ftehim ta' kummerċ mal-Korea tisfel jista' iwastal għal eh, ftemid ġodda ma' pajjiżi oħra? Ta' li qed nimxu l-bot minn dawħa jew dawn huma ftemid bilaterali illi jinkomplementaw il-politika ta' kummerċilet l tal-Unjoni Ewropea. Iftaf, Mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam Eh, klawzoli differenti fil-industrija tal-karozzi, hemm numru ta' nuqqasijiet. Jekk nitkellmu dwar pajjiżi bħal indja u ċina fejn xogħol ma jispix ħafna l manifatturi Ewropea qiegħda tgħaddi minn perikli. Inti taħseb li hemm mod kif nistgħu intaffu eh, dawn il-perikli għal ċertu stati membri, grazzi. L-Onorevoli Figueredo. Grazzi ħafna, Sur President. dak li għalintinna kommissarju juri bitċar illi jem gruppi fl-Unjoni Ewropea illi ħajgawdu minn darftejn mal korea t-isfel. Madana kollu hemm ukoll in-naħa l-oħra tal-munita sur kummissarju illi inti ma semmejtx mod partikolari dak li għandu x'jaqsam setturi sensittivi bħal pereżempju il-tessuti u il-postijiet tax-xogħol għal ħaddiema li propju għandu f'das setturi preferenza għal numru ta' industriji fil-pajzi tagħna, dan juri tħassib għaliex il-Kommissjoni qed tinjora ċertu setturi. Almenu dal-kas fil-Portugal fejn il-qatt żdied brat allarmanti f'reġuni fejn daw l-industri huma predominanti fit tramontana tal-Portugal u anka fiċ ċentru tal-Portugal u għalhekk qed nifukaw fuq il-ħtieġa illi konna strateġija koerenti sabiex niddefendu l-industrija Ewropea, mod partikolari dik li intensiva mill ta' xogħol. Dan għandu jsir forma ta' regolamenti dwar il-kummerċ u politika pubblika sabiex nappoġġaw l-investiment, l-innovazzjoni noħolqu prodotti ġodda u niżguraw illi il ħaddima jkollhom drittijiet kif jixraq. Grazzi is-Sur Campbell. Grazzi Sur President. Din hija l-ewwel dan huwa l-ewwel diskors tiegħi fil-Parlament bħala eh, membru fis-Emilju kif ħaniprofa nkun ribelli u ma nid nidappuntakom. Illum qed niddiskutu f'temi tal-Unjoni Ewropea l-kummerċ ħieles, mod partikolari dak tal-Korea t'isfel illi ħajġi filmat din is-sena. Billi m'għandniex dettal fuq dal ftejim ħlief illi żewġ terzi tal-benefiċċji se jmorru għal Korea u terz lejn l-Unjoni Ewropea xtaqt nagħmel punti ġenerali hawnhekk. Uħut ma jafux li hemm aktar minn mitt rali pal dawn mill-Unjoni Ewropea. 116 fil-fatt jgħidu betu ieħor hemm ftemiet ma' pajjiżi pal istati Uniti, Kanada, l-Messiku, Brażil, Indja, Ċina, ġappun u l-Afrika t'isfel. Fl-Ewropa hemm ftemiet ma' Russja, l-Ukrajina, Turkija u Liechtenstein. Hemm ukoll ftemiet ma' pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea ma taf li jew lefta pal iżvizzera u Norveġja. Il-ftehim ma' Norveġja jipproteġi l-bidja u s-sajt imma Norveġa hija l-raba l-akbar importatur u l-akbar esportatur lejn l-Unjoni Ewropea. Għalek xfijom f'temiet bħal dak tal-Korea isfel, li Svizzera hija eżempju ċar, hemm dispożizzjonijiet li projbixxu dazji eh, dazzi u kwoti fuq prodotti agrikoli u industrijali, hemm dispożizzjonijiet li permettu ċittadini Svizzeri li jiġu fl-Unjoni Ewropea u jaħdmu hawnhekk. U għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu fl-Iżvizzera hemm dispożizzjonijiet sabiex l-Iżvizzera tkun parti mill-żona Schengen l svizzeri jistaw ikunu eh, f'aġenziji tal-Unjoni Ewropea, programmi dwar l-edukazzjoni jistaw applikaw ukoll għal grants tar-riċerka, kooperazzjoni fuq linji tal-ajru, azil u kwistjonijiet ġudizzjarji. Fil-krim ieħor għandhom il-benefiċċji kollha ta' sħubija ma m'għandhom xi ħalsu xejn. L-Iżvizzera titħallas 160 miljun eh, frank Zvizzeru għall-aċċess imma l-gvern jirrapport ukoll jigwadanja 3.4 biljun frank Svizzeru. U dan ifisser li qed jigwadanja 2.8 biljun frank Svizzeru kull sena. L-Svizzera mhux ta' min injorawa 80% tal-esportazzjoni tmur lejn l-Unjoni Ewropea u l-raba l-akbar eh, imsejħab kummerċali. Ftehimiet jistgħu iwaslu għal benefiċċji mingħajr piżijiet Eh, telf ta' sovranità u rizorsi. Anka il-website tal-Komissjoni tajt li Svizzera tista' tiżviluppa il-President jinterrompi l-kellim. Għanna l-proċedura blue card jgħet il-President għalek nati il-mikrofon il-Sur Kaspari. Xini blue card, Sur President, jina ġdijt għawnek, xini blue card? Blue card hija proċedura ġdida fej kull membru jista' jitlob sabiex jintervjeni. Nista' nispiċċa jien Umbat interrompini? Skont il-regoli tridu taqblu. Jek ma taqblu, xaraw kif se tirranġaw. Ħan L-Svizzera tista' tiżviluppa u żomm ir-regolamenti tagħha fuq sma oħra li jiddevjaw minn rulings tal-Unjoni Ewropea u għaf interess tagħha pal pereżempju fis-suq tax-xogħol u fis-settur finanzjarju. Ir-Renju Unit ixtieq jiddevja bl-istess minn anke għall working Time Directive u direttivi oħrajn. Nikkonkludi għalhekk, Sur President, għalfejn mhux ir-Renju Unit, għalfejn renju Unit ma jistax ikollu eh, ftajim mal-Unjoni Ewropea pal Korea tisfel minn flok subija sħiħa. Ir-Renju Unit hija l-akbar imsieb ta' kommerċ mal-Unjoni Ewropea b'deficit ta' 40 miljun euro fis-sena. Aħna wkoll jista' jkollna l-istess assigurazzjonijiet li għandhom l-Iżvizzera. U jiena naħseb li għandna nkunu stat indipendenti għal darba oħra pan Norveġa, l-Iżvizzera u anka l-Korea t'isfel. Grazzi. Thank you, Mr. Campbell. Sir Campbell. Issa għanna il-kellima li jmiss, il-suċasni għandu il-mikrofonu. Grazzi, President. Signora Kommissarju, bħala wieħed minn rapporters rigward din il-ftehim ta' kummerċ mal-Korea ta' Esfel, qed nispera li konna sitwazzjoni bilanċjata. Waħda mill-industrijali prinċipali tagħna għandna ħafna ħbib f'dan il-qasam, industri u u koll. U qed jaraw illi dina qed kun tibbenefika l-Korea isfel f'dan il-ftejim. Jettiċ inħarsu lejn il-situazzjonijiet fejn għanna problemi rigward il-frontier il-tariffi li seqsu u naraw daqxie situazzjoni tal-indrizzat karozzi u naraw jekk verament se jibbenefika minnaħal oħra il-level playing field mux kun ħaġa ta' zvantaċ ġarajna ftejim ta' dan it-tip u eh, għan oħrajn ġejjin fil-futur qarib. Jetiġ naraw jekk għandix xi benefiċċji għall-Unjoni Ewropea għal ċerti industriji. Dejjem se jkun hemm min se jirbaħ u min se jitlef fil-stampa kollha. Imma tajjeb il nibbilanċaw daw l-affarijiet kemm jista' jkun jeħtieġ li nagħmlu iżjed biex nistaw ikonna aktar progress addizzjonali fuq dan biex bekk ikonna żguri li konna ftehim bilanċat ta' kummerċ ħieles biex ikonna impatt pożittiv għal futur ta' dawn tip ta' ftehim ukoll. Grazzi. Is-sur susta għal żewġ minuti. Grazzi, President. Jiena srajt f'dan iż-żmien meta s-Sinjur Ashton qed taħdem bħala kummissarju u fi xol tagħha u rajna illi stajna nitkellmu ħjar illi forsi wkoll għax hija tal-istess grupp u tal-istess nazzjonalità. Ma din darba ma jidirrix illi nkun entużjast kif kienet hi entużjasta dwar dan il-ftehim. Għaliex Spiss f'dawn is-snin li għaddew il-Kummissjoni ġiet hawnhekk u tkellmet dwar ċerti inizjattivi b'mod entużjasta u fil-fatt imbagħad ma ġarax dak li qalu. Qed ngħixu bħalissa kriżi ekonomika finanzjarja importanti ħafna illi hija riżultat ta' nuqqas ta' reċiproċità fid-dinja mhux biss fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, imma wkoll fil-atturi ġodda fid-dinja jidir li spiss li ma nħossux il-Kummissjoni ma tħoss kemm il-President u l-Kummissarji l-oħra illi ma jafux x'inhu l-inizjattivi li għandna npoġġu qudiemna ħal nagħtu kontribut biex narġaw nibdew l-Industrija Ewropea. Jidir li dan il-ftehim illi huwa veri huwa ftehim pożittiv li għandu kontribut pożittiv għandu iktar attuazzjoni akademika minar ma jikkonsidra r-realtà kif fil-fatt. Aħna nesportaw 30 miljard u 20 miljardi jarġaw jitħlu bħala eh, karozzi li huma importati mill-Korea. U miljard u nofs huma dak li joħorġu mill-karozzi eh, sud-Koreani fl europa Hemm nuqqas ta' proporzjoni assoluta u tajjeb li dina tkun imtejba u rranġata qabel ma nimxu l-qoddim għal dan il-ftejim ta' kummerċ ħieles illi qed imur kontra l-interessi Ewropej. Industrija illi jeħtieġ li tikkonsidra dak li hemm eh, f'ġdid fl-ekonomija attwali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President, Signora Kommissarju. Jina matanċi jina kontent b'dawn e situazzjonijiet ġodda illi jidru f'dal ftejim ta' kummerċ ħieles. Per eżempju, il-60% tal-pajis ta' oriġni il-posti ta' xor fl-Europa se jibadu minħabba f'dan u wkoll qed naraw daqsxejn illi il-standards ekoloġiki u soċjali kważi ma jeżistux dawn il-pajjiżi u għalhekk ma jemx jeħtieġ li ntejbu dawn l-affarijiet dan għandu kumparti parti minn negozjati wkoll mhux biss li naraw illi l-industrija fil-Asja timx l qoddim Il-Kommissjoni tinduna l-impatt negattiv fuq il-ħaddima Ewropej u fuq il-posti ta' xogħol fl-Ewropa qed noħolqu preċedent li jista' jeffettwaw il-ftehim futur fil ta' kummerċ ħieles u fil-futur ta' trade unions Ewropew. Il-Korea tisfel diġa qed jifirħu b'dan il-ftehim għax hija vittorja għall-industrija tal-karozzi tagħhom. Il-Kummissjoni hija lesta biex tarġa teżamina il-proġett u tara daqsxej li tħares b'mod differenti. Jew għanna li jkun hemm ċerti obbligi internazzjonali biex jimxu miegħu. Issa is-Sur Martin għal żewġ minuti. Jiena preokupat bil-kontribut li Sur Kasparri illi kien negativ, jiena kontra rapporter fuq il-ftejim eh, ta' kummerċiles mal-Korea Tisfel, ġa semmejna dak li kella tagħmel kummissjoni biex ikolla u jidir li il kummissjoni laħqet l-għanijiet li U għalek nishti nifraħ il-negozjatur principali kif wassal dan il-ftemin. U għacar ħafna f'kull ftehim ta' kummerċ ħiles hemm min jerbaħ u min jitlef. Imma meta tħares lejn l-impatt globali ta' dan il-ftemin hemm ħafna min qed jerbaħ fl-Ewropa u kol fil-Korea disfil. <clears throat> u dana jgħin biex nimxu l-qoddim fl-ekonomija u kull ħaġa li għandha sinjal pożittiv fis-sitwazzjoni ekonomika attwali meta għandna dawn iż-żewġ unitajiet bejn pal Korea tisfel u l-Ewropa jeħtieġ namlu e, nimxu l-qoddim u ħaġa tajba li għandna dan il-tip ta' ftehim. Il-Parlament u il-Ministri ma jistawx jimxu qoddim għal ftehim finali jeħtieġ nibatu nota biex inwaqfu il-negozjati kollha eh, ta' ftehim ta' kummerċ ħieles jekk <clears throat> ma nimxux qoddim mal-Korea tisfel nistaw ninsew kull tip ta' ftehim oħra fdin reġjun u dan huwa ftehim importanti fejn l-Ewropa waslet għall-għanijiet strateġiċi tiegħu jettix natu sinjal pozittiv li dinja kollha kemmi illi l europa hija miftuħa għan negozju u jettix l-imxu qudiem f'dan l-qasam. Grazzi ħafna, grazzi Sun Martin. Issa hemm xi ħadd li jitkellem fil catch DI, fil-proċedura catch DI, iva. Is-Sur Kali. Sur President fil-qosor ħafna dan u kollu ġdita għalija u jidir li li din kienet diskussjoni interessanti ħafna meta tkellmet Lady Ashton jidir li kienet ħaġa mill aħjar l-Unjoni Ewropea. Hemm xi benefiċċji għalija imma kull kellim dera srajna li kena veduta opposta. Meta nħarsu lejn il-punti li semmew il-kellima ta' qabli, jeħtieġ li konna risposti speċifikament għal jom U kol, tista tajdinna forsi jekk kemm xi negozjati oħrajn li qed isiru ma' pajjiżi fl-Asja għal ftehim bilaterali u sa fejn waslu. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Kelly. Grazzi, Sur Kelly. Is-sur baxlin għal minuta nixtieq nati appoċ għal dak li semma Sur Campbell rigward il-gvern il federali tal-Svizzera fejn iddeċidew illi jkunu membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea se tiswilhom sid darbit iżjed minn dak li qed iħallsu bħalissa għalhekk ftehmu u irraġunaw li jkunu aħjar illi ma jkollomx dan illi jkunu membri sħaj. Jekk huwa veru għall-Svizzera u kol huwa veru għall-Gvern tal-Ingilterra illi kħarsu b'mod pragmatiku kuni jistaw ikunu u bekk ikunu nistaw nitilqu aħna u kol kif l-Svizzera mardux jirġu. E point of order. huwa ċar ħafna fil-regolamenti tagħna illi l-interventi għandhom għand xaqsmu ma' Korea u mandu xaqsam xej ma' ftejim ta' kummerċ ħies u għalek id-kistru regolamenti mod ċar. Grazzi ħafna, Signora Asaja. Grazzi ħafna, President, is Martin, għal li fi situazzjoni attuali ta' krizi u importanti li naslu għal ftejim li tistimula il-kummerċ u tneħħik kull ostakolu għal kummerċ jeħtieġ ukoll niftakru illi għanna dibattitu importanti ħafna il-lejla dwar il-krizi fil-industrija tal-karozzi u kol tat-tessuti u il- ta' posti ta' xogħol qed jintilfu pereżempju fl-Ispanja u fil-Portugal għalhekk kummissarju jeħtieġ illi eh, tieħu in konsiderazzjoni il-preokkupazzjonijiet taċ ċittadini Ewropea. U x-soluzzjonijiet il kummissjoni eh, għandha f'moħħa biex tasal għal dawn. qed nitkellmu dwar kummerċ ħieles e u żvilupp imma x'għandu x'għandu fis-sitwazzjoni ta' telfin ta' impigi fil-sitwazzjoni tradizzjonali issa issemmaw ħafna eh, punti u għalhekk ngħaddi il mikrofonu lill kummissarju biex twieġeb għal eh, mistoqsijiet. Ringrazzjak ħafna, Sur President. Xtiq ngħid li jiena mhux sorpriża b'dan li smajt fid-dibattitu għax it tħassib li eh, għajmu l-kollegi llum diġà aħna konna ħsibna Eh, fihom qabel. Nixtieq jiena nirringrazzja is-Sur David Martin għax-xogħol li jagħmel fil-kumitat. Jiena eh, konxja ta' kemm ħadem dan il-kumitat flimkien magħna u nifhem kol li forsi l-kollegi mhux dejjem u ma mad-dettal għalhekk jiena se nipprova nirrispondikom għat li qajjimtu imma iktar importanti minn dan huwa li aħna intukom id-dettalji għax huma l-fatti li għandhom ikunu iktar importanti. Mela, b'xi punti ġenerali fuq dan il-ftejim mela dan edna li hemm bżonnu sabiex aħna l-industrija Ewropea nirnexxilna niksbu l-aħjar anki għal kollegi tar-Renju Unit għall-industrija tal-Ingilterra. Għalhekk huwa fl-interess tal-Ewropa li nimxu l-qudiem b'dan il-ftehim inkella jiena mhux skiku se niġi ngħidilkom biex inkomplu mixjin il-qudiem Biex sabiex wasanna unek kienem approċ ċar, modus operandi ċar li kif smajna il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsil kolla appoġġjaw dan kollu. Is-sur Arif, il-kollega, naħseb mux sejħu għalli ħajjek nejt meta qal li jiena nisakrifika kull tip ta' industrija, jiena dan mhux biss iħassibni ma jalarmani. Intom verament taħsbu li jiena nasal għal dawn l-affarijiet? Imma ek saqsuni li jintom ftejim ta' kummerċ irrit jibbenifika żewġ naħat, iva, ek irrit ikun, għax il-kummerċ hija il-mutur li se toħroġna mir-reċessjoni. Ġifiri, negozjati serji mal-industrija u mal- pajjiżi differenti li jikonċernawna, hemm bżonn li nagħmluhom inkella noqodu nagħmlu ċertu ftehim ma' pajjiżi li ma tantx interessawna mal-Korea joffri su verament importanti opportunitajiet għall-industrija tal-kimika, tal-farmaceutika. Su verament importanti, u rridu nirrikonoxxi dan il-fatt. U ovvjament rridu nżom u demajnejna naraw jekk l-FTAs li ridu kunu ta' stoffa jew le. Kollegi tar renju Unit li jisemmu dejjem l-Svizzera u jipoġġuha ġo relazzjoni li qegħdin niprofaw aħna nagħmlu hawnhekk fl-Ewropa mal-Korea. Jiena ma nifimx hawnhekk. Qed nitkellmu hawnhekk fuq negozjati serji biex ikonna riżultati serji. U kif jizvolġu id-dettalji ta' eh, dan il-ftejim, jiena nispera li intom tifmu l-ispirtu. Mela, l-industrija tal-karozzi tawna l-istasħiħa tal-affarijiet li xtaqu ma sabiex iżommu dan is-suq fuq saqajħa. L-industrija tat-tessuti jiena fiduċjuża li mandiċ ninkwetaw fal dan is-settur għax hawnhekk ukoll se niżguraw li nżommu li l-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Jiena ma jinteressani xej li x-xogħol inwaqfu fl-Ewropa u dan il-ftejjin mhux se jagħmel dan u dawk li jaħsbu li għandhom l-evidenza li jgħid il-kontra nitlobkom orwilna, orwomna dawn il-provi. Hemm bżonn li imorru lil in mir-retorika naraw eżattament il-verità ta' din il- ta' dan il-ftejim. Jiena ngħid li dak li għandna hawnhekk qudiemna huwa importanti għal kull settur fuq il, din il-problema tal-dazju duty drawback, nixtieq ngħid li il-mod kif nirrispondu għal dan jgħinna biex nevitaw problema speċifika. Imma hawnhekk irdu nsaqsu din hija l-uniku mezz li naslu għal dan jekk ikun hemm xi mezz ieħor li permezz tiegħu nkunu nistgħu nsolvu l-problema u jkollna ftejim aħjar, jiena nlest li nilqahom u ninnegozjahom. Imma irridu naraw eżattament fejn irridu naslu. Mhix xi ftejim eh, li dan li dan huwa l-uniku mezz biex aħna nevitaw problemi ta' importazzjoni. Jina, il-problema naħseb li sibni l-kaptu b'mod ieħor. Jiena għalek, mux se noqgħod niskuża ruħi mod politiku jew b'mod ieħor għal dan il-parlament, għax aħna tħallna għal dan il-negozjati u dan il-ftejim kummerċjali. Mux se niskuża ruħi blebda mod li wasalna fejn wasalna hawnhekk, imma hawnhekk nixtieq nfakkarkom li qed nitkellmu fuq FTA fi żmienna li huwa importanti ħafna, li jkun importanti għall-Unjoni u mhux se niskuża ruħi li dan qed nagħmlu fi żmien ta' kriżi ekonomika għax jekk xi darba kien hemm bżonn li naraw u li aħna responsabbli biex nejnu l ħaddiema fl ewropa u anki l-industrija fl ewropa dan qed nagħmluh permezz tiegħu għalhekk jiena nagħmlilkom appell kolli kollegi kif qedtilkom qabel biex taraw eżattament xi tfisser din dawn xi jfissru dawn in-negozjati. Jekk taraw xirna xilna nilħu, naħseb li riżultat huwa wieħed kontrett li se jkun ta' benefiċċju għall-ekonomija Ewropea. U dan fl-aħħar mill-aħħar huwa lantana, eh, fl-aħħar mill-aħħar dak li ridna niksbu u li se niksbu. Grazzi. Grazzi, Signora Kommissarju jgħid il-President, għalek bekk nistaw nalqu dibattitu fuq dan il-punt. Issa dba għanna l-aħħar punt fuq l-agenda tagħna għandna mistoqsija orali. Konsekwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja għandha għankwantu pajjiżi li qed jiżviluppaw u anke l-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Nixtieq nitlob lill-Kummissarju Deħuħt biex jisi postu u fl-istess ħin nitlob lil Sinjura Ġoli biex tintervjeni hemm qiegħda. Nirringrazzja ħafna, Sur President, Sinjuri, kollegi, Sur Kummissarju,